edin fil pakistan li kienu l-esti li jitkellmu kontra il-terrorizmu u anka kontra il-violenza. Grazie ħafna, Senjura Komissarju. Għanna xi proposti għal-rizoluzzjoni għabbozz. Serrum mbagħad nivutaw fuqhom fil-11 sista sejn ser nimxu għal eh, situazzjoni fil-Kambodja. Onorevoli Gomez. Il-problema tal-ħtif tal-art fil-pajjiżi li niżviluppaw hija ċara ħafna fil-Kambodja. 400.000 nies fil-fatt spiċċaw bla dar għaliex kien hemm awtoritajiet li ħadulhom l-art dinja politika li ma ma kienetx indirizzata tajba fil-liġi u eh, tipprevjeni li jkun hemm stabilità fuq meta ta' żmien dejjima, hemm iktar inugwaljanza u eh, anka tistaqsi dwar il-leġittimità tal-gvern. Il-violenza kontra l-attivisti u għalek aħna nħedġu l-gvern tal-Kambodja biex iwaqqaf dawn il-prassi u biex ikun hemm jistabilixxi qafas flimkien ma' soċjetà ċivili f'konformità mal istandards internazzjonali biex dawk li jkunu ħadulhom lajt ikunu jistgħu jingħataw kumpens u jkollhom jingħataw post fejn joqogħdu fl-aħħar mill-aħħar jiena inħeġġeġ li Sinjura Ashton u anke l-Kummissjoni biex jagħmlu ġestjoni tal-kumpaniji Ewropej fil-Kambodja u jiżguraw illi dawn ma jagħmlux abużi huma wkoll. Grazzi ħafna, Onorevoli Gomez, Onorevoli Preda, minuta. Grazzi tassew, President. Jena u koll jiddispjaċini meta nisma fuq din is-sitwazzjoni fil-Kambodja. Dawk li jiddefendu ġittijiet tal-bniedem ġew akkużati ta' bosta reati fl-ewwel ta' Ottubru ta' din is-sena 2012 u ġew ikkundannati fil-qorti f'Mumpan. Hemm ukoll stazzjon tar-radju illi ġi akkużat illi xandar kritiċizmu kontra il-gvern ġri dan u għarrijat li wettaq dan il-radju. Forsi tafu u koll fil-Kambodja ħaf ġestjoni ta' ħafna nis mill-gvern u din fil-fatt twassal sa kemm ikun hemm l-elezzjonijiet parlamentari fl-2013. Il-Kummissjoni ser tibat osservazzjoni, sertibat missjoni ta' osservazzjoni hemmhekk dik li kienem qabel għamlet bosta rekomendazzjoni biex ikun jistaw jisajbu sistema naħseb li ħaġa tajba li aħna naraw forsi riżultati wkoll u naraw x'ser ikun riżultati l-ġodda grazzi. Grazzi, onorevoli Tanok, minuta. Il-Kambodja għamlet ħafna progress mit-tiranija li kienem qabel u l-ġliet kollu li kienem, però avvenimenti reċenti juru li għadbaq ħafna xisir Kien hemm pereżempju l-imwiet ta' priġunieri politiċi. Mijiet ta' eluf ta' nies ukoll tilfu il-post fejn joqogħdu u m'hemm l-ebda trasparenza elettorali. Fil-grupp tal-ICR aħna naqblu mal-sforzi tal-Unjoni Ewropea biex nippromovu d-demokrazija u anka d-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja biex bekk iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż ikun jistgħu jipprotestaw mingħajr ma jibżgħu kun jistgħu jivvotaw kif irridu jista' jkun hemm l-istabbiltà wkoll. Grazzi. E il Grazzi, tassew. Onorevoli Mastalka. Chciałbym wyrazić swoją podporu tym doporuczeniom. Grazzi tassew, President. Jena nishtiq nappoġġa rekomendazzjonijiet minn dan il-grupp tal-GUA. Id-drittijiet f'dan il-pajjiż mhumiex sejrin tajjeb drittijiet soċjali u politiċi. L-indiċi tal żvilupp tal-bniedem pereżempju l-edukazzjoni, informazzjoni eh, ekonomika, data ekonomika, ta' dawn il-pajis, il-fat meta inti taqra fuq il-Kambodja, 1700 dollaru f'sena hija il-paga medja. U uh, n-nies jgħixu fuq dollaru u 25 ċentezmu kull-jum dinja figura medja. Ġi xamel il-parlament biex tejjeb il-kondizjonijiet f'dan il-pajis. Anka meta nitkellmu fuq deċenza tal-bniedem. Grazzi, ħafna onorevoli Lok Biller. Grazzi, President. Il-politika ta' distribuzzjoni tal-art hija miex fatt smajna li 400.000 ruħ tilfu id-dar u kellhom jaħarbu kollox m'għandhomx fejn joqogħdu din hija l-politika ta' distribuzzjoni tal-art u kif tinħasa fl-art f'dan il-pajjiż. Hemm nuqqas ta' konfidenza li l-gvern irrit iħares lejn dawn il-każijiet u jeżamina dawn il-każijiet ta' abbu sem dan it-tip ta' sfruttar illi ikkompli forsi għandu jkun hemm politika aħjar ta' kif ħadd titqassam l-art. Forsi fejt qasmet l-art għal madwar 200 negozjantu forsi din ma kienitx imqasma sewa u tista' terġa' tieħed lura u hemm nies ukoll qegħdin jaffaċċaw ħafna abbużi attivisti u huwa importanti wkoll li aħna inħarsu drittijiet ta' dawn l-attivisti u l-interessi tagħhom. Ħafna nies għamlu ħafna profits minn din il-politika u mbagħad ibbieħħu l-art fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandu jkun hemm investigazzjonijiet dan il-kontest u għandna bżonn reazzjoni. Grazzi ħafna. Onorevoli Watson. Grazzi, President il-Prim Ministru Hun Sen ilu fil-poter għal 27 sena il-gvern huwa awtoritarjan huwa korrott. Jiena żort il-pajjiż u hemm in-nies hemmhekk in-nies jgħixu fil-biża ukoll mill-imġiba potenzjali tal-gvern. Kien hemm titjib anke minħabba xogħol li sar minnaħa tal-Unjoni Ewropea, ġudizzjarja mhijiex indipendenti, u lezzjonijiet mhumiex ġusti kienem teddit mill-parti kienem teddit mill-partijiet fl-oppozizjoni biex ma jihdux sem fil-elezzjonijiet tas sena li jmiss u l-Prim Ministru leqa dan u dan sakemm il ma jkunx hemm kondizzjonijiet biex l-oppożizzjoni jkun jista' jkollha rwol tajjeb dan ma ħajfisser xejn. Daqs kemm fissret l-azzjoni tal-Lukoshenko. Aħna imħazbin u koll tas situazzjoni tal-istaċezzjoni tad-demokrati illi ġew kondannati ix-xar illi għadajna nitama il konsil il-Komissjoni jibqgħu jagħmlu pressjoni għas-segurta tal-kap tal-Oppożizzjoni. Grazzi ħafna onorevoli Watson, onorevoli kalam għal EPP. Il-Kambodja għamlet ftit progress lejn id-demokrazija. Pero aħna mħazbin dwar dawk iċ-ċittadini illi ilhom jippruvaw jiġġieldu drittijiet tal-bniedem u mbagħad jisfaw eh, jispiċċaw biex ibatu ħafna abbużi minnaħat ta' l-awtoritajiet. Ftit ġranet ilu kien hemm erba' attivisti li spiċċaw biex jintbatu l-ħabs mill-qorti tal-pajjiż. Jiena inkwetatu ukoll fuq din il-kwestjoni tal-art dawn l-aħħar 10 snin kważi nofs miljun ruħ sfaw mingħajr darhom mingħajr l-artax ittieħdet ilhom. U dan wasal ukoll biex iżdiet il-faqar. Jiena nitlob l-awtoritajiet biex jieqfu jagħmlu dawn it-tip ta' abbużi u nħedġu l-Kambodja biex jagħmlu riforma tas-sistema elettorali biex tkun f'konformità mal-standards internazzjonali skont il-rekwiżiti tal-ġnus Magħquda. Grazzi. Por los socialistas y demócratas. Grazzi, Soċjalisti Demokrati. Minuta, Onorevole Weidenholzer. President, president dan is-sajf fl-istedina li kelli jina mort fil-Kambodja u rajt is-sitwazzjoni kif rini l-inġustizzja soċjali li teżisti hemmhekk. Hemm ħafna korruzzjoni, hemm ħafna faqar, hemm ħafna miżerja wkoll. Din dan huwa ċar, jidher ċar li huwa pajjiż li għandu storja twila forsi nistgħu naraw estensjoni tas soċjetà tal-konsumaturi tagħna, però biss jekk ikun hemm id-demokrazija u id-dritt tal-istat hemmhekk biex dan il-pajjiż jista' jkollu prospetti tajbin għall-futur. Mem lebda dritt ta' assoċjazzjoni, per eżempju, ħafna limitazzjonijiet u dawk illi jippruvaw forsi jisemmaw leħenom Ikunu din jihdu ħafna riski jina naħseb illi jekk qabel l-elezzjonijiet ikunem dan id-dritt ta' assembleja jew ta' assoċjazzjoni għaliex bekk il-kandidati jkollhom ċans jirbħu l-elezzjoni. Grazzi. Grazzi għall liberali issa Onorevoli Rivaldi kollegi. Grazie, Sir President, Sir kollegi. Il-lista ta' drammi ġewwa l-Kambodġa magbar reati kontra l-ambjent, korruzzjoni li ma bħala, ħela tal-għajnuna monetarja, ġlieda kontra dawk li jaħdmu drittijiet tal-bniedem dittatorjat illi qed jipprova jikseb oxra tal-leġittimità problema wkoll tal-kap tal-oppożizzjoni parlamentari illi ma jistax jersa lejn il-Kambodġa. Iżda telfa oħra il l-komunità internazzjonali toqgħod wis sikta. Xi minn daqiet anke l-Unjoni Ewropea flimkien ma' Watson li kellna ġew fid-delegazzjoni ġew l kamboġa rajna atteġġament mhux bil-wisq b'saħħtu wieqaf f'pożizzjoni tagħna u l-Kommissjoni hawnhekk għandna dibattitu illi nixtieq insib fl-istituzzjonijiet l-oħra fosthom il-Kommissjoni għal dawk il-punt importanti għal kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea tajjeb li naraw il- Naraw anke ħibra ta' summarizing li hawnhekk intrebaħ premju minnu appuntu għal drittijiet tal-bniedem. Naraw il-ritorn tiegħu qabel l-elezzjonijiet li jmel. Grazzi ħafna Onorevoli Rivaldi. Onorevoli Gerling. Grazzi. Fl-2012 il-situazzjoni ta' dritti ta' nidem fil-Kambodja tibqa' sejra għall-ar. Il-ksur fejn jitħlu l-ħtif tal-art u anka abbużi kontra l-attivisti dawk li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Il-każi ta' Manzalando fost oħrajn juruna kollha eżempji li ġeluna ninkwetaw dan l-art li tinħata u tingħata lil kumpaniji privati u nies jispiċċaw bla dar. U għalhekk rajna ħafna ksur fil-Kambodja kontra id-drittijiet tal-bniedem fejn nies lanqas jibqalhom art biex jaħdmu pereżempju il-bdiewa f'dan il-każ L-iżvilupp tajjeb tal-art tar-riżorsi tal-Kambodja jista' ikollu impatt pożittiv għal nies ta' dan il-pajjiż. Anka fil-qafas tal- l-obligi ta' drittijiet tal-bniedem tal-gvern jiena nħeġġeġ il-gvern biex iħares id-drittijiet tal-bniedem u biex iħalli l-nies jesprimu anka dak li jaħsbu dwar l-elezzjonijiet. Grazzi ħafna, Signora Gerling. Is-sirku kan minuta kjaġbak l-intimidazzjoni tal-difensuri tad drittijiet tal-bnedem u il-klassi politika ta' tmexxija qed eh, jiġħdu id-drittijiet tal-bnedem fil-Kambodja dan l-aħħar il-kritika tal-gvern u mill-attivisti waslet biex dawna intefaw il-ħabsa l-20 sena din u konvenzjonijiet oħra u proċessi oħra ma biss eh, għandhom biss motiv politiku għad dover tagħna li nieħdu konsiderazzjoni s-sitwazzjoni umana fil-Kambodja ninsistu fuq il-rilax tal-dawn li jikkritikaw il-gvern għall-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar donaturi fil-Kambodja, għalhekk is-sitwazzjoni umana fil-Kambodja għandha tkun um, ta' allarm għalina, speċjalment fil-gwad tas summit eh, li dal-waqt se ssir fin novembru f'dan il pajjiż fil-gwad tal-Asja. Grazzi. Grazzi, Sur Kukan. Signora Krezzo għal eh, minuta gerba, grazzi ħafna. Naħseb li l-Unjoni Ewropea bħala l-ikbar donatur lil Kambodja għandha tkun iżjed insistenti Firgward tal-konċentrazzjonijiet tal-imħoħ tal-tmexxija hemmhekk firgward tal-riforma mitluba mill-fora internazzjonali. Id-demokrazija fil-Kambodja tisir kull ma jmur tisir iżjed fraġli u hemm l-elezzjonijiet fis-sena d-dieħla naħseb li pressjoni għandha ssir biex l elezzjonijiet tisir b'mod demokratiċi skont il-konvenzjonijiet internazzjonali qed isir qed tintuża forza kontra il-poplu mill-ispostamenti tan nies għanna nħarsu dawn il-kritiċi ta' reġim biex bekk il-proċess elettorali jkun kredibli. Grazzi. Grazzi, signor Prezzo. Għal-minuta, signora Vikstrom, jek jaġbok. Grazzi ħafna, President xi ftit ta' żminilu jiena żort il-kollega tiegħi u l-ħabib tiegħi Musako għal partit ta' Samurazzi fil-Kambodja. Dak li rajt fil-pajjiż kien eh, tarrur dawn l-istampi se jibqaw miħaj għal ħajti kollha. Skont ħafna persuni, ħafna familji eh, t-tihdilom l-art tagħhom, id-djar tagħhom, kumpaniji kbar daħlu u ħadu l-art fidejhom um, art li ilhom jaħdmu għal diversi ġenerazzjonijiet ma ħadux kumpens dawn in-nies iżda um, tħallew b'xej uh, mingħajr drittijiet u mingħajr appoġġ. L-Unjoni Ewropea hija um, inizjattiva tajba iż għandha inizjattivi tajba iżda fir-realtà um, kien hemm konsekwenzi negattivi minħabba l-programm eh, fir-rigward ta' zokkor u prodotti agrikoli oħra għax kumpaniji kbar ta' zokkor ħadu ħatfu l-art ħatfu l-art agrikola eluf ta' familji spiċċaw mingħajr dar bħala konsekwenza biex iħallu post għal dawn il-plantazzjonijiet ta' zokkor il-ftejm tal-Unjoni Ewropea fil-fatt qed ikun ta' profitt tal dan il-kumpanija ta' sokor għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf dan il-ftejm u tisforza il-Kambodja biex tħalli biex tisforza il-Kambodja biex tħalli il-kap tal-oppozizjoni terġa' lura f'pajjiżu qabel l-elezzjonijiet mela kaċ tiegħi kjerġbok issu xogħol għal minuta kjerġbok. Grazie, Sir President. Il-proċess demokratiku għamel il-proċess. Tintiskedixej egyértelműen. Il-proċess demokratiku għamel pass il-qoddim irridu najdu l-mizuri li t-tieħdu issa u ma fil-fat pass l-ura il- dawk illi u l-uniku mezz ta' komunikazzjoni ħilsa, difensuri ta' dritti tal-bnedem li jintefaw il-ħabs, Il-leadership kambodġana manda mandiġ għal-qalba l-valuri demokratiċi. L-Unjoni Ewropea bħala l-ikbar donatur tal-pajis ma tistax tibqa' sikta għal dan il-ksur ta' dittijiet tal-bniedem l-elezzjonijiet tal-Lulju tas-sena d-dieħla għandhom isiru fl-ikbar trasparenza u demokrazija dan irridu nikkontrollawhom u rridu nerġgħu neżaminaw anke l-ftehim ta' kooperazzjoni bil unjoni Ewropea u l-Kambodġa kif ukoll il-garanzija għal preferenzi kummerċjali. Grazzi ħafna Sinjura Makavea minuta jogħġbok. Sur President. Mindu l-ftejm tal-Pariġi fl-1991, il-Kambodja mxet il-qoddim fil rigward tal-drittijiet tal-nidem iżda fl-axar snin, il-Kambodja marret lura fil rigward tal-demokrazija u fil-sistema li għandhom fejn għandhom l-intimidazzjoni u l-violenza. Bħala l-ikbar donatur um, u l-uniku um, donatur lil kambodja għanna jkun influenza um, fuq il-gvern, għanna nużaw l-influenza tagħna biex nħedġu l-Kambodja biex tbiddel il-sistema elettorali tagħhom biex ikollhom elezzjonijiet liberi. Um, il-gvern il il illi jaħdem bil-terruru, bil bil-violenza, ek se jibqa. Hemm id-detenzjonijiet, il-violenza u kontra il-protesturi paċifiċi aħna bħala Unjoni għandna niżguraw li l-Unjoni Ewropea tibqa għaddejja, tibqa timmira fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi, Signora McAvey. Signora Göring, kien għal minuta kħarġbak. Grazzi ħafna, President. Kulħadd jiftakar il ftajm ta' Pariġi li l-Kambodja firmata li illi impenjat ruħa biex tiħossib tħares id-drittijiet tal-bniedem. 20 sena wara qed naraw il-vjolenza, l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem kontra n-nies ta' Kambodja. Għanna l-eżempju ta' 13 il-mara li protestat mod paċifiċu f'mejju kontra l evinzjoni eh, kontra t-fih barra mill-art. mill art il-u il-kap ta', ta stazzjoni ta' radio li inata e, e, e, sentenza ta' 20 sena ħabs għax allegatament u ikrit kritika u kien et eh, jikon fofama xi eh, mal l-oppozizjoni kien hemm eh, effett ħażin fuq il-nisa u l-itfal fil-Kambodja u bekk għandna nfakru dan il-pajjiż li għandu jżomm mal-ftehim ta' drittijiet tal-bniedem permezz tal-invjat tal-ġnus maquda għandna nfakruhom li huwa importanti li jħejju għall-elezzjonijiet il-ġodda u niżguraw li jkunu ġusti. Grazzi, grazzi Signora Olilandi, kjoġbok għal-minuta. Grazie ħafna, Sir President. Eh, Samarajzi huwa il huwa eh, Weta l huwa politiku mill-Kambodja u jiena nikkundanna il-detenzjoni tiegħu, il-kundanna tiegħu. Hemm ħafna kundanni tal-oppożizzjoni ta' min jiddifendi l-drittijiet tal nidem il-nazzjoni fil kambodja jistħoq ila rikonċiljazzjoni paċifika li ma tkunx imwaqqa minħabba il-politiċi. Kompromess ikun sinifikanti iżda huwa koll parti integrali ta' soċjetà demokratika. Um, il, dan il, din il-persuna kienet tirreġat lura fil-Kambodja biex biex ifaħal il-ret emmek za waqa taħt li dejn tal-autoritajt f'Kambodja. Isur blasak jek joġbok għal-minuta. Grazzi ħafna. President il-fat illi qed naħdmu fuq dan fil-dan il-Parlament juri kemm huwa importanti et għanna niddiskutu il-kwistjoni kollha fil-Kambodja. Peress illi aħna l-ikbar donatur. U m'għandniex naħlu dawn ir rizorsi finanzjarji. Il-gvern eh, fil-Kampuċea għandu eh, jiġi sforzat biex jirrispetta il-deċiżjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem għandhom jippermettu ċittadini fil-Kambodja u s-soċjetà ċivili jgħajxu ehm, jgħixu mingħajr persekuzzjoni. Grazzi ħafna Is L-Onorevoli Kohla minuta jkjoġbok. Grazzi ħafna. Fil-Kambodja il-tejiet qed isiru għal elezzjonijiet l-Unjoni Ewropea bħala l-ikbar donatur għandha eh, tappoġġa d-drittijiet tal-bniedem u l- il-libertà tal-kelma, il-missjoni tal-osservazzjoni tal-2009 rapportat li l-kriterji internazjonali għall-elezzjonijiet liberi ma ġewx rispettati u talbet għal repetizzjoni tal-elezzjonijiet ta' bażi tar rapport mill-ġnus maquda t-tini problema u l-enija hija restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-opinjoni u restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma. tal kelma mhuwiex possibbli li twarra per nepotizmu l-korruzzjoni ħafna affarijiet li qed isiru wara l-bibin maluqin u l-parċipazzjoni ehm, ġusta mhix garantita. E, Fil-Kambodja m'hemmx l-istat ta' dritt ehm, l-attivisti qed jiġu persegwitati u inkomplu nisimgħu dwar l-arresti arbitrarji. Grazzi ħafna. Signora Bennaja għal minute għaxbak. Grazzi, sfortunatament, il-situazzjoni tibqa l-istess, il-qawit ta' sigurta fil-kampuċeja tibqa brutali fuq l-attivisti ta' drittijiet tal-nedem u il-demonstraturi paċifiċi. Kulċajsef, il-tifla ta' 14 sena ġisparata mill-dawn il-qawit ċirkostanzi korro ħafna naħseb illi il-nis il li jett jitfaw qed jintefaw barra mill-artom minħabba il-kumpaniji il kbar ta' sokkor um, u l-fatt li qed jibbenefikaw mill-aċċess privileġġata għal acċess aċċess għas-suq tal-Unjoni Ewropea hawnhekk għandna nużaw l-influenza tagħna. Grazzi ħafna sur um, Obama sa' Kummissarju Gigan Quinn jekk jogħġbok. Sur President, kollegi, signori, Nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal dan id-dibattitu u għafwaqtu minħabba situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem illi eh, eh, rajna fl-aħħar sentejn fil-Kambonja l-intimidazzjoni tal-ġurnalisti, tal-attivisti eh, paċifiċi qed jiżdiedu il-proċessi fil-orti mandom standards ġudizzjari l-axħar smajna dwar il-sentenza li nata l-attivist tal-dritti tal- tal-mnid, tal-attivista dritti tal-mnid għal 20 sena, dana imur smajna fuq l-indipendenza tal-ġudizjarja, il-rapporti dwar dritti tal-mnid li inħarreċ mill- mill-ġnus maquda um, mill-Sur Masuri u il-rapport komplementari dwar l-artijiet illi ġi publikat fil-24 ta' settembru jkonferma kemmi serja situazzjoni bħalissa għanna um, għanna eh, diffikultajiet fil tal-persuni tal-soċjetà ċivili m'għandhomx dritt li jesprimu l-opinjoni tagħhom għanna l-elezzjonijiet li se jsiru fl-2013 il-twim dwar l-art eh, l-instabilità soċjali u problemi oħra gbar politiċi. L-Unjoni Ewropea tkellmet dwar tħassib tagħha fl-allokazzjoni tal-konċessjoni tal-art mal-awtoritajiet tal-Kambodja f'ħafna laqat tal-livell oli dan l-aħħar ġunju F'April ta' din is-sena Sur Daħħoħt eh, diskuta din il-kwistjoni fit-tul mal-kontraparti ċamprasid. Eh, Il-President Van Rumpad eh, zar mill-tini ta' novembru ta' novembru se jkun ta' opportunità biex tieħu jitkellem dawn il kwistjoni se jitkellem mal-Prim Ministru u l-President tal-Assembleja Nazzjonali il-Kambodja għadha toħroġ mill-passat ikraħ ħafna hemm passi li saru dwar demokratizzazzjoni sejrin tajjeb, però għad hemm ħafna xissir l-Unjoni Ewropea appoġġat u se tkompli tappoġġa il transizjoni demokratika tal-Kambodja permezz tal-gvernanza tajba tal-, kambodja il-faċilità l-gvernanza tajba, um, l-Unjoni Ewropea ta' ikometit 7.5 miljon euro għat tisħiħ tal-Komitat ta' Dritti tal-Nidem u anki l ġudikatura kienem 60 um, kienem um, ħafna proġetti oħra li ġew appoġġati 15.5 eh, miljon euro fil-gwar ta' ħafna eh, problemi li jeżistu hemmhekk l-Unjoni Ewropea tesplora l-possibilità ta' missjoni ta' esperti wara l-elezzjoni li jsejru fl-Ulju li jmiss se jkompli jissejjaħ lill awtoritajiet biex iwaqqaf il-vjolenza biex ikollhom l-elezzjoni ġusti biex il-kandidati u l kommentatur jista' jeżerċita l drittijiet bażiċi politiki tiegħu. L-Unjoni Ewropea se tafas fuq il-drittijiet tal-minef speċjalment fil rigward tal-konċessjonijiet tal-art f'dan il-post. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Komissarju. U bekk għalaqna dan il-punt fuq l-agenda. Għanna sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet li se jiġu votati iżjed tard dal-ħodu. Issa se nissospendu din il-laqa għal-moment biss biex inkunu nistaw nissimaw il dwar il-loti tal-premju tal-vot tal-premju ta' Sakarov Umbat nivotaw. Grazzi, signori.